35-36 għatem persuna li għadha ma votaċ, issa kullħat vota. 33 favur, 2 kontra, memx astenzjonijiet. E, Signora Liberol, e votat, Iva. Mela dina ja għaddit Eh, dan il-rapport għadda. Mela nifirħu li sur eh, Rike rapporteur. Issa, il-punt li miss. Eh, immobilizzazzjoni IGF e oħra fl-Lombardija fl-Italja. Għanna sur Garija Poledo, rapporteur. Għanna seba emendi mill-kollega Darden. Nistaw noħdom fl-imkien, jek joġobkom bħala blok le. mill-lider le, Il-rapporter huwa favur għal kollha waħda, għal kull wieħed minnhom. Emenda numru wieħed, favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda tnej, favur. Kontra. <clears throat> Liberali. Tminja, disa. Astenzjonijiet. Għaddiet. Emenda tlita. Favur. Kontra. Għanna wieħed kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Erba. Favur kontra astenzjoniet għaddit emenda ħamsa favur kontra Zoċ astenzjoniet għaddit sitta favur kontra Zoċ astenzjoniet għaddit emenda seba favur kontra Zoċ astenzjoniet għaddit Emenda 8. Għanna emenda orali u għandkom il-test dimkom Favur, kontra. astenzjoniet Għaddit. Emenda disa minn liberali. Il-rapporter huwa kontra. Però taqa għax l-emenda 8 ġiet adottata. Mela, vota ħari fuq il-rapport kollu kemmu kif ġie emendat. Użaw il-karti, il-votazzjoni miftuħa. Ivvuta. Għat għanna persona wahda li għada ma votaċ, għada ma votaċ, il-votazzjoni maluqa. 33 a favur, 2 kontra, eh, astenzjonijiet xejn mela għaddit, għadda rapport. Il- U sanna rapport Trautman fuq semestru Ewropew. Għanna tliet emendi minna ħata rapporter nistan għaddon fl-imkien, Iva, dawk li huma favur, kontra. Erba kontra, astenzjoniet, għaddit. Emenda ħamsa, paragrafu ġdid, Karvajo, skużawni, e, e, bist l-emenda erba, mela jnamlu l-emenda erba, Eh, eh, ta' kavajo favur, rapporter wa favur, kontra, wieħed kontra, astenzjoniet, għaddit. Emenda ħamsa, eh, l-emenda orali, Karvajo. Favur, kontra, astenzjoniet. Tlieta kontra, għaddit. Vota ħari, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa, Eh, il-votazzjoni ma' luqa 33 favur, l-istess maġoranza ta' qabel nifirħu l-Sinjora Trautman, rapporteur. Gardja Zabar Rubjal, tejtlu twin, mux ta' noqot naqraħ, għax intawal, eh, bekk intawal eh, inutilment. Niproponi illi nihdu flimkien l-emendi 7, 2 u 5 għax huma identiċi. Favur, favur, kontra. Sitta, seba. Skużawni. 11. Se konna nagħmlu votazzjoni elettronika hawnhekk biex nirverifikaw. Votazzjoni miftuħa. 36 il-votazzjoni 37. 23 favur, 13 kontra memx estensjonijiet, l-emenda 8. L-emenda dit, l-emendi għaddew. Eh, għanna vot maqsum għonek, eh, l ewel parti. Favur, kontra, Dax, nax, astenzjonijiet? bħalla ħar darba. Tieni parti, il-votazzjoni fuq il-prolungament. 2011-2013 eh, favur kontra astenzjoniet għaddit maġġoranza leġġerment differenti emenda dissa tar rapporta favur kontra Sitta, seba. Astenzjonijiet? Inti għetti vota favuri u kontra? Tajje. U Helga? Se kolla nerġa nibda, skużawni, favur. Għollu idejkom moċar, l-emenda numru disa, favur, grazie. Kontra. Astenzjonijiet, għanna maġoranza, tajjeb. Mela, it-titolu Emenda numru 1 ta' rapporter favur kontra. Il-liberali, Sur Hautman, estensjon, il-maġoranza ja favur. Issa naddu għal premessi l-emenda tlita minn ta' rapporter favur kontra. Il-liberali, astenzjonijiet. Għaddit. Emenda 10. <clears throat> kompatibli ma' tlita. La porteru a favur. Favur kontra astensjonijiet. Ma' deċ din l-emenda. Emenda erba ta' rapporte? Favur kontra. Wieħed kontra. Astenzjonijiet għaddit. 11, emenda 11. Kompatibli ma' l-emenda erba u rapporter wa favur. favur kontra maġġoranza. Eh, Astenzjoniet ma deċ din l-emenda 11, amenda 6 ta' rapporter. Ma tridniex nivutaw din. Mela, votazzjoni aħarija. Votazzjoni miftuħa. 36, 37, għaw minn daħal il-kard il illi jrid inħija. Tajjeb, 26 favur 8 kontra żewġ astensjonijiet u dinna għaddit. L-aħħar vot. Fu il rapport Haug. illi temenda il-regolament fuq il-GNSS. Nistaw nevotawon fl-imkien daw, għamblok eh, uh, kolla kemmuma, kolla emendi kolla. Dajem, nervotaw darba biss. Kollox fl-imkien, u l-votazzjoni aħa, eh, il-votazzjoni aħarija, il-votazzjoni elettronika mela. Kollox fl-imkien, u anki il-votazzjoni aħarija, il-rapport ta' Jutta Haug. Jew kollox jew xejja hawnhekk. Kulħadd ivota, votazzjoni marruqa, 35 favur, wieħed kontra. Persuna waħda biss, imqarba u ma' lebda astenzjoni. mela billi nżommu il-natura pluralistika tal-istituzzjoni tana nkella ma tkunx ħaġa demokratika. Mela bekk nalqu l-votazzjoni fuq ir-rapporti, però għanna xi trasferimenti issa. Fuq il-budget sezzjoni 3, il-budget tal-2013 li PP għalinna illi ħadd ma jista' jiġi miflok isur la vija għal daqstant bħala president Jiena se nipprezenta l-proposti tar-rapporter jekk tadduli il-noti. Mela, ent, ent komandkom, eh, eh, hemm en prezentazzjoni ta' dawn il-punti. 12 u 15 illi korrispondu għal budgetary transfer fuq il-voti tal-mobilizzazzjoni tal-IGF. Dawn votawhom kollha flimkien biex nikkonfermaw dak li deġa votajna. Dak favur, kontra, astenzjonijiet. Grazie. Dan huwa loġiku, għax dan jirrepeti dak li għadna kmini, iktar kmini. Pojna na trasferiment numru 20 illi nota illi il-rizerva illi se namlu fil-budget tal-2013 waqt li nistennew l-informazzjoni tista' tiġi liberata Eh, trasferiment ta' 12.75 miljuni ta' euro u 7.5 fil-ħlasijiet. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Issa, ejan komplu nivutaw fuq l-oħrajn. mill-lider anki dawn edin jitneħew me rizerva. Mem nibda rizervi fuq rizerva. <laughs> allora skont il-rapporter nistaw nilliberaw il rizervi għax il-kondizjonijiet eh, ġew rispettati. Allora l-24 dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa naddu għal 25 favur kontra astenzjoniet, anki dan it trasferiment ġi adottat. Fuq sessjonijiet l-oħra, eh, għaw survon, nadi l-mikrofonu. Grazzi, President, għandi zawċ tal bet ta' transfer u se noħodhom flimkien bil-permess tiegħek biex nifranka ftit ħin. L-ewwel wieħed mill orti tal-awdituri dan huwa trasferiment żgħir ta' 145,000 euro il-qorti għanda xi flus eh, għax neħew xi eh, għax ħallew xi bini u għal daqstant eh, hemm il-kera fuq din il fuq dan il-bini. U nirrakkomanda li l-kollegi jaċċettaw dan it trasferimenti t-tini jirrigwarda il-budget tal-Parlament. Il-kollegi jiftakru illi fil-budget għanna rezerva imas ta' miljun u talba hija illi din ir-riserva nilliberawa biex nimħassu għal erba' ħames saffarijiet. Waħda hija il eh, tetjib tal-servizzi video ta', videokonferenza. It-tieni e waħda hija biex intejbu s-servizzi ta' catering Eh, bot partikolari l-efficienza ambientali tagħhom. It-tielet talba hija biex ikollna uh, waste management ekoloġiku biex natu uh, eh, il-bins għal riċiklaċ. Uh, umbat hemm waħda għal biex nixtru vetturi elettriċi għal trasport tal-merkanzija, uh, il-rispettaw l-amblentu l-ħar waħda hija illi nishtru xi eh, roti regolari u elettriċi għal staff u anki għal membri eh, jekk eh, irridu jużawhom. Dawn huma il-ħames eh, linji tal-budget eh, miljun euro fil-talba eh, ta' trasferiment un nittama li l-kollegi iridu ixti, oh, se, se, se appoġġaw dan din it-talba. Grazie, grazie, grazie ħafna. Mela il-bicycles elettriċi għal-membri u dawk ta' tradizjonali. Mela, fuq dak li għandu xieqsa ma' ritorn minnaħa tal-orti tal-awdituri. ċe 13. VAB sej ċe 13 hija ħaġa ridikola li rridu nitkellmu fuq 10,000 euro eh, flaqa bħal dibel għal xarbiet flaqat. Ma nafx kux il-kafe biss. Nist <laughs> nittam anki illi jem xorbejt taqda xejn wadda ktar enerġiġi. Il-rapport. Il-rapporter dinja parti biss tat-talba 10.000 hemm fiha kopert ħafna affarijiet kontrat tal uh, eh, tal-fotokopiers u hemm anki e, talba biex inżidu e, xarbiet imħabba s-sajf li kien kien li kienet ħafna sħana fis-sajf. denija hija trasferiment tekniku maħniex qegħdin f'pożizzjoni li eh, noġġestjonaw għax iċ-ċifra eh, hija baxxa ħafna. Mela, naħseb illi għandu raġun hawnhekk għax iridu naraw kif eh, jinkidbu ċerti affarijiet meta niġu għal talbiet għal trasferiment. Mela, dawk li huma favur ta' trasferiment wara dak li smajna, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet diri talba ta' trasferiment. Umba tal-parlament favur għal-bicycles kontra, wieħed kontra astenzjonijiet. Mena għaddiet din it-talba u koll. Mis-servizzi tal-parlament għanna eh, talba għal-trasferiment fl-lingwa wahda illi jiena l-uniku wieħed li nitkellima. Allora, il-kondizjonijiet legali mumiex suffiċenti biex nkunu nistgħu nivutaw, nivutaw darba l-ġejja. Umbagħad fuq il-politika tal- tal-bini, tal, tal Monika, dan huwa dossier tiegħek. Id-darba li ġejja inkunu nistgħu nżidu xi ħaġa fuq dan. Tajjeb. Mela, Beknal u l-votazzjonijiet. Alors, je vous propose euh, de euh, donner la parole. Kollegi, nissuġġerilkom li natu il-kelma issa lil eh, l-konsulent legali tagħna fejn qiegħed minix imdorri għal din il-kamra ta' stan kbira jgħid il-President. U kemm xejn stramp li jena l-kamra xi sotu jintuża għal trial tintuża l triologi. Issa tista' tagħtina l-informazzjoni jew l-aħbar it-tajba li għandek. Grazzi Sur President, grazzi tal-li tajtna l-opportunità nitkellmu fuq din il-sentenza tant importanti għamlu l taffarijiet marbuta mal-budget illi ħafna drabi aħna ninsewhom. L-ewwel il-ment għandu x'jaqsam ma' kwistjonijiet budgetari. Kienem kas 97, numru ta' appelli, mbagħad eh, sentenza ta' 86, mbagħad numru ta' każijiet għal konsil, mbagħad oħra fil-95. U kien hemm ukoll sentenza oħra importanti għaliex ser tistabbilixxi s-sitwazzjoni kif għandar timxi wara Lisbona. Hija deċiżjoni sentenza li hija pjuttost hija deċiżjoni li hija pjuttost faċli taqra żan provantikom taqsira tagħha. L-ewwel nett il-Parlament preżenti huwa l-unika entità li jista' jiddefinixxi jew li jista' eh, jagħmel regoli fuq il-budget. Kif minn fejn ġejn dan nuqqas taqbil? Dan imur lura għal April, anzi għat trattat tal-Lussemburgu ġifli ta' April tal-70, tal-1970. li mid-disejn, 1990 il il-President tal-Parlament qed jiffirmawh il-Konsil dejjem eh, kien kontra dan iżda. il-Kunsill kien jemmen, u għadu jemmen. Illi dak illi hemm miktub fid-deċiżjoni ta' 76 fil-fatt hija waħda ħażina. Il-Parlament jiffirma l-budget billi u jiffirma l-budget u daj jifisser li u jikkonferma li l-budget huwa wieħed tajjeb li jitmexxa b'mod tajjeb. Il-Parlament Ewropew jintervjeni blat legali tijaw għabbażi ta' proċedura li tinvolvi l-partijiet ehm, interessati kollha eh, fl-istituzzjonijiet differenti. Min Lisbona nilaw l-affarijiet imbidlu. Il-proċedura tal-budget hija iżda proċedura speċjali. Biex naqta fil-qasir ngħidilkom illi dan il-budget kien jiġi mitqis bħala qatt leġislattiv u rrid ikun iffirmat minn xi ħadd minn xi entità. Il-Kunsil ma konsidrax il-Parlament kien entità illi kien eh, jixir ilha biex tiffirma dan l-att leġislattiv. Artiklu 314 paragrafu 10 jgħid illi il-President tal-Parlament għandu jkun l-aħħar firmatarju. Id-deċiżjoni iżda hija waħda ċara tgħid illi il-budget ma ġiex deċiż minn mill-firma tal-presidenti tal-Kunsill u tal-Parlament. Iżda id-deċiżjoni tgħid illi għandna nimxu ma' artiklu 314 paragrafu 10. Din kienet l-aħħar, dan kien l-aħħar stadju, dan huwa l-aħħar stadju tal-budget ta' tal-konferma tal-budget u b'din il-firma isir il-budget isir bħet obbligatorju. Dan il-lat li jimxi mal l-artiklu 314 jiet illi il-President tal-Parlament għandu jiffirma dan il-att li jfisser li bekk ifisser ikun ifisser illi l-budget isirbet obbligatorju għall istituzzjonijiet kollha. Din hija regola ilha tiġi prattikata mill-1986. X'jagħmel il-President tal-Parlament eżattament meta jieħu nota tal- jew jiffirma il-budget? il budget il xinu ma seta tijaw, għadni kif rajt eh, paragrafu 51 u 54, ħanaqra paragrafi oħrajn illi jgħidu illi ftejim intlaħaq bejn il-Konsil u l-Parlament dwar il-kontenuti tal-budget għal eh, proċedura ta' l-2011. Il-fat li żewġ istituzzjonijiet kellhom eh, nuqqas taqbil dwar kif jiġi formalizzat il-ftejim ma jfissirx illi il-President tal-Parlament ma kienx kapaċi ehm, iqis il-budget pala wieħed adegwat u pala budget li enerġi adottat. Dik hija dak huwa il kontenut bażiku dwar konformità mal-proċedura tal-budget. Tista' tieħu idea hawnhekk x'irridu fissru biha eżattament il-proċedura budgetarja, xedu fissru bija din proċedura. Fis-86 u fil-95 kien hemm elementi ta' dan u issa l-deċiżjoni għandna tikkonferma għandna illi il-budget huwa dokument ta' kontabilità mhuwiex qatt leġislattiv, l-unika qatt leġislattiv huwa l-att illi jagħmel il-President. Nista' nipprova nfisser eżattament eh, xet xifisser dan kollu. Ma ħan ispiegalkom dan l-ewwel artiklu 314 jgħidilkom il-proċedura tal-budget li suppost timxi magħha. Il-budget huwa dokument ta' kontabilità li jispjega li jgħid x'inhu ma l-ispejjeż tal-Parlament, l-ispejjeż tal-Unjoni. Wara li l-Parlament jivverifika li l-proċedura kienet waħda tajba u skont it-trattat, u tiżgura li lat qed jimxi ma' artiklu 314 u mbagħad ikdan jiġi adottat anka jekk lat li joħreġ minn artiklu 314 ħireġ minn proċedura leġislativa speċjali mħabba natura tal-budget lat mhuwiex għat leġislattiv bona fide. Iżda huwa qatt illi sta jiġi eh, sfidat biex ngħidu hekk għaliex jagħmel il-budget wieħed obbligatorju fin-natura tiegħu. Ġifieri, il-President mhux qed jadotta qatt leġislattiv, iżda qed eh, jieħu miżura legali. Nasib li da importanti nejduħ, għalix iktar ma jgħaddi żmien iktar ser diffiċli li tifhem għabbażi tal-lim kriterji legali wieħed għandu Eh, iqis il-valur ta' dokument ta' kontabilta. Ma nistax nidħol fiktar dettal, ma nafx jekk il-qorti femiċ esattament il kamt applikazzjoni ta' din id-dikjerazzjoni, però dan huwa dak li tista' taqra u tista' issibu bħala informazzjoni dan huwa punt li xtaqt nenfasizza lilkom. Naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar għall-inqas għandna soluzzjoni tajba. Il-Kunsill rrit li din il-proċedura tieqaf. Iżda rridu nżommu f'moħħna li il mux se jiġri hekk. U ir-repatana tfisser ir-repatana eh, nista' nikkunsidraw skont il-kamp ta' applikazzjoni ta' x'kien jiġri kot lifna. Ma jistax il-Kunsill jiddeċidu waħdu li l-budget isir wieħed obbligatorju iżda irrit ikunem eh, irrit ikunem għat konġunt li jkun iffirmat mill-President tal-Parlament u koll. Kif diġa din hija sitwazzjoni illi ila għaddejja mill-1975. il-tibdiliet li kien hemm minħabba trattat ta' Lisbona li joħarġu mill-fatt il-Kostituzzjoni ma kienx trasposta b'mod tajjeb ifisser li kien hemm eh, affarijiet li ma ġewx interpretati b'mod sew. Issa jekk nitkellmu dwar proċedura leġislattiva ordinarja u jekk se nanalizzaw kollox <laughs> mod iktar dettaljat u ġifiri mux neċessarjament nużaw sempliciment eh, sens komuni, jista' jkun li taħat irħaq l-istess konklużjoni pal konsil imma jħat uża sens komun mhux ħat tasal l-istess konklużjoni. Nafu nqisu din l-aħbar pala aħbar tajba, forsi ftakru sur Pazox. Is-servizzi legali dejjem iddefendew eh, l-argument tagħna. Fil-2009 edna li l-President ma jista jagħmel xejn sabiex jaqa fil-nassa tal-President, anzi, skużawni, il-nassa tal-Konsil. Dak kollox minħatana l-est l-inqas kwalunkwe mistoqsijiet. Grazzi ħafna, għaziz ħabib tagħna. Naħseb li għana nkunu verament kontenti b'din il-rebħa. Din hija rebħa li la rebħa f'battalja li la d-dejja mal-Kunsil f'dawn l-aħħar deċenji. Nixtieq nifraħ lilek u l-servizzi legali li rnexxielkom kom argumenti eh, sodi li għamlu sens sabiex tikkonvinċu l-rati tal-ġustizzja. Is-sitwazzjoni kienet waħda saret saret waħda kważi taċċajt. Qabel it-Trattat ta' Lisbona, il-Presidenza tal-Kunsil kienet tippermetti li l-Parlament jiffirma fl-aħħar tal-votazzjoni li kunem fil-plenarja. U dan kien ifisser illi fl-aħħar tal-votazzjoni stajna jkollna ritratt tal-familja miħut fil-plenarja bil president tal-parlament eh, imdawwar mill-komitat eh, mill-president tal-komitat tal-budget, il-komissarju, il-rapporters u possibilment fuq siġuk tarbax il-president tal-konsil. Iżda wara trattat tal-Lisbona tħallna f'territorju kemm xejn ta' taħwid biex ngħidulu hekk fejn il-President tal-Parlament eh, spiċċa fl-aħħar tal-lista tal-Presidenti u dejjem tispiċċa f'sitwazzjoni fejn il-Presidenti tal-Kunsill u l-President tal-Parlament jispiċċaw Eh, jiġru mill-fejn, jiġru minn fejn ikunu sabiex jiffirmaw u ħadd ma jieħu l-ebda ritratt. Speċjalment situazzjoni verament verament għaddaħ. Is-sur daħan għadu kif eh, fesfis li fudnejja illi l-arfin tal-qorti wassal sabiex din tieħu deċiżjoni illi tkun marfa sew, ovvjament il-Qorti tal-Ġustizzja hija eh, waħda indipendenti. Importanti illi il-budget ikollu firma tal-President tal-Parlament. Jekk id-definizzjoni ta' jekk id-definizzjoni li hemm eh, fit-trattat tal-Lisbona hija waħda soda dan ifisser illi xejn ma jiġġustifika il-prassi attwali tal-Kunsill tal-Ministri fejn il-Kunsill tal-Ministri jibbat li l-Parlamenti Nazzjonali l-abbozz tal-budget jati l parlamenti Nazzjonali tmin ġimat sabiex verifikaw li hemm konformità mal-prinċipju ta' sussidjarjetà u ma' trattat u dan eh, kapaċi jkunem u koll, kapaċi fisser u koll jem problemi ta' protokoll f'dan u koll. Tistaw tina iktar informazzjoni minna ta' servizzi legali dwar dan il-punt. Wieħed kien jitkellem dwar lat leġislattiv mhux f'kuntest differenti ma' xorta fil-kuntest tal-budget. Tal U dan ikun tip ta' qatt li seġi jiġi jiffirmat biss mill-President tal-Konsil. Ma naħsbux issa li għanna nilfukaw wis fuq pressi ħżiena tal-Konsil. Rridu n-segwu. għax wara kollox hemm ċerti dati ta' skadenza marbutin ma' artiklu 3 u 4. Iżda naħseb illi ser ikollna eh, biċċa xolib se sabiex nimponu disċiplina fuq il-Kunsill għax wara kollox ma' jagħmlu dak li jridu, dak li ftlilhom din hija xi ħaġa li verament iżda nistgħu nindirizzawha din li nitkellmu fuqha. Vera li hemm prassi ħżina drawwa ħażina, però eh, sakemm huma jkun tissegwu artiklu 314 eh, m'hemmx wis x'nistgħu nagħmlu. Ma naħsibx li se nkunu nikkonvinċew mod eh, mhux se nkunu nistgħu konvinċuhom faċilment mid-deċiżjoni tal- Eh, rati tal-ġustizja għax huma ma tantx eh, għandhom grazzja magħhom il-dawn. Il-President, Iva l-Kunsill bħalna huwa marbut ma' dati ta' skadenza ibsa li hemm fit-trattat dwar il-budget, iżda il-problema kollha bil iskeda attwali kif il problemi li lna narawhom kemm ilu daħal fis-seħi trattat tal-Lisbona, u illi mhuwiex il-Ministri tal-Budget li jagħmlu il-votazzjoni, issa hemm proċedura bil-miktub. Ikun hemm perjodu illi jiskadi il-perjodu ta' tmien ġimgħat jiskadi fawissu u dawn ma jiltaqgħux fawissu. Naqas biss l-ambasċaturi huma dak li e, jihdossieb huma il proċedura bil-miktub u il-budget Ewropew hekk kif inhu kif jittieħdu deċiżjoni bħalissa ma jagħtix lok għal dibattitu pubbliku. Għandek raġun hemm problema legali u politika. Dir problema għajimnija l-ewwel darba l-ewwel sena li daħal fis seħħ Trattat ta' Lisbona u kienet battalja li bqajna ehm, nġildu għaw marna xilniex nirbħuha. Ser nibqaw nipruvaw u anka dawk li jiġu rajna żgur ser jibqaw jippruvaw jirbħu din il-battalja. Għana kontenti f'termini legali il-President tal-Parlament ser jiffirma il-budget. U aħna bħala membri tal-Parlament u membri tal komitat tal-budget mod partikolari irridu niżguraw il-test li jiffirma l-President tal-Parlament il test li jifirma il-President tal-Parlament president tal parlament ikun fih figuri li inkludi figuri tagħna u mhux biss figuri tal konsil Din hija l-ġlieda politika. Forsi nistgħu eh, nibdlu naqkam xejn l-affarijiet u ngħidulhom tajjeb iffirmaw intom imma ndaħluha maħna l-figuri, nażluha maħna. Eja nkomplu, illa għanna numru ta' punti, iżda naħseb li malajr nistaw nindirizzawhom issa dwar l-MFF. Ma nafx jekk jean luk għandu xaġa xi jgħid f'moħħi jew kif nifhimha jien, m'hemmx bżonn ikonna dibattitu twil fuq dan il-punt, għandna aġġornamenti regolari u għalhekk ma mxejn xinżidu ma dak li diġà ntqal fil-plenarja tal-ġimgħa li għaddiet. Tiftakru illi fis-sessjoni plenarja adottajna DAB numru 2 11 biljun pagament illi kellna bżonn sal-aħħar tal-2013 u id-deċidejna l-votazzjoni aħarija ser tistenna il- eh, tranzizjoni legali tal-MFF. Tal, Minħabba l-iskeda ġdida li hija marbuta mal-MFF, aħna saqsejna l-EFCO li huwa l-Kumitat eh, Mexxej fl-IAA sabiex din l-informazzjoni. Jien personalment ment mort lefko il-ġmaliet għanti din ġima u dawn qed ifasslu rapport illi ser jikkonsidra u jikkonsidra suġġerimenti illi aħna għamilna ġifier naħdmu mill-qrib ħafna ma' EFCO. Dalodu Meta konna qed niddiskutu il-budget uh, abbozz għal 2014 bdejna niddiskutu l-kwistjonijiet ta' il-kwistjoni ta' pagamenti. Ma nafx hekk għandkom xi kummenti addizzjonali dwar dan il-punt u mbagħad ikollna aġġornament jekk le ikollna aġġornament il-ġimgħa d-dieħla. Nixtieq infakkarkom illi il-ġimgħa d-dieħla għandna l-istess uh, ġurnata disponibbli. Fis-26 għandna laqa' Eh, wara nofsinhar tal-Kumitat tal-Budget u u wkoll Anzi, kolleġi ruħu l-President. Fil-ħodu jiltaqaw il-koordinaturi, unbat jkonna laqad dwar pagamenti fl-imkien mal-Kunsill u l-Kommissjoni, unbat Umbat il-komitat, laqta l komitat propja s-sir fit nofs. Hemm xi kummenti? Iva, grazzi. Meta jien għata ta' koordinaturi, skużawni importa, ehm, konfermaw li? Għallu li li flash raw nofsta fil ħodu pero l-kom dan iktar tard. Għax mill-10 nofs l nofsija Jalla importanti ħafna għax di prinċipju hija jalla aħħar laqa ta' koordinaturi qabel nivutaw fuq l-emendi illi ser nivutaw fuqhom f'Ottubru. Sur Godmani sissa. Billi qed nitkellmu billi na nitkellmu fuq din fuq l-MFF, rrit ninforma l membri tal-Kumitat tal-Budget illi litra li fil-follow-up letter, li fil-litra follow-up anzi li kellna kien Il-raġuni għax ma ġiex eh, prezentat il-budget kien minħabba problemi ta' koezjoni fost oħrajn. Aħna kellna iktar minn 70 trialogu. U ser konna jħor il-ġimma d-dieħla. Iżda f'moħħi naħseb, għanzi naf li mux sernix nilħu kompromess, zgur fuq żewġ kazi mal-konsil. Wada fuq il-kondizjonalità makroekonomika u l-oħra fuq il-prestazzjoni. Il-Kunsill spjega li mhux ser ikun sojofri kompromess u l-Parlament lanqas mu se jagħmel dan, la se jiġri bil-votazzjoni tal-MFF u kif ser nġbruħna ħana fil-Kumitat tal-Budget jekk ser nibqgħu nafaċċaw sitwazzjoni fejn ma nistgħux nilħu kompromess punt jew tnejn ta' dan ir-regolament. Il-numru se jibqa l-istess hekk kifnu fil-ftehim ta' trialogu bejn il-Kunsill Parlament u l-Kummissjoni, però fl-itra follow-up jidher li ser ikun hemm xi ostakli. Ma naħsibx illi ser nexxa nilħu kompromess xħan għamlu, kif ħan imxu ktar l-qoddim, grazzi. Oui, merci, monsieur. Grazzi. <coughs> Kollega, hija problema politika serja u risposta i li nistennew. Għan nistennew Iva, għanna nistennew sa ma jkonna ftejm aħari jekk il-difikulta politika tkompli fuq suġġett prinċipali dan huwa suġġett serju ħafna, suġġett prinċipali. Is-sur Levija mhumiex hawnhekk, ma nafx membri oħra mill-Kumitat Agri. Fil-Kumitat Agri hemm ukoll xi tlieta erba' punti importanti. Nittamaw illi din il-mira din l-iskadenza ta' l-erba' 2 ottubru tkun impressionanti biex najdek għallaw kelli se jpartiċpa fi triologu sabiex forsi jaslu għal ftejn. Il-President Schulz li huwa konxju ta' diffikultà li għanna qoddimna f'dan l-eżerċizzju ħabbar illi huwa lest illi jissuġġerixxi l-President Barroso kif ukoll il-Presidenza tal-Litwanja illi namlu summit ta' trio tal-presidenti ta' tliet istituzzjonijiet biex nippruvaw nizblokkaw sitwazzjoni f'każ ta' staġnar skont it-trattat fej nitkellmu fuq li nippruvaw sibu ftejn fuq l-MFF dwar iż-żewġ punti li semmejt inti fuq il-fond ta' koeżjoni fuq il-kondizzjonalità makroekonomika kif għattu hemm pożizzjoni ta' prinċipju li tmur li hija opposta mill-Kummissjoni Kunsillu Parlamentuna l-oħra jien minx inkwetat għaliex qed nitkellmu fuq is-suġġetti fejn minkejja id-dera e, irridu naraw se jkun kompromess ħari fl-aħħar mill-aħħar għal daqstant fuq il-riserva l-aħbar li smajt jiena u differenza bejn is-7 u 5% għandha impatt fuq eh, l-ħlasijiet. U f'dan l-istadju il-Konsell u l-Kommissjoni jaħsbu li dan jista' jħalli eh, effett fuq il-limiti massimi tal-pagamenti Għal daqstant, bla dubju, negozjaturi mżon ħarsu lejn dan kollu, ħarsu lejn l-aspet mill qrib għalix għanna zewċ dimensjonijiet l-ewel net l-ammont ta' fondi ta' kwezjoni li se nwarbu fil-rizerva sabiex nħedġu maniġġjar ġestjoni tajba u rizultati tajbin, imma se jkunu l-konsegwenzi għal limiti massimi fil-pagamenti. Kif nistaw nefitawhom? skont l-informazzjoni li għandijin. Al kontrarju tal-apparenza dan jista' jkun iktar diffiċli minn negozjati fuq il-kondizjoni makronomika. Intom qed innegozjaw fit-trialogu. Ma minkejja l-ottimizmu li sprimejt jekk ma nsibux soluzzjoni skont dak li tqisu li huwa aċċettabbli, il-konklużjoni tal-konferenza ta' presidenti tkun li eh, nistennew. Nistennew li l-Kunsill jagħmel konċessjonijiet fuq kwistjonijiet ċentrali. Ħadna l-ewwel inizjattiva, jiġifieri li nipposponu l-affarijiet b'żewġ sessjonijiet minn settembru sa' tieni sessjoni ta' ottubru, jiġifieri votaħari nħduh fit-tieni sessjoni ta' ottubru minn bżewġ kondizzjonijiet. L-ewwel kondizzjonijiet kif fakkartna inti l-appropriazzjoniet fil pagamenti u anka il-bazi legali. U naraw minn issa sattini sessjoni ta' ottubru jkonnix ċaqli fuq l appropriazzjonijiet u fuq il-bazi legali. Kma jkonnix li ta' bundi Nistennew, sakemm jaslu? Jekk ikollna oġġezzjoniet sostanzjali, eżempju l-bazi legali li semmu, n-tom naraw, nistennew naraw. Din il-pozizjoni tal-parlament u jina ċert illi il-president ser isemmi dan fil-contact group li jmiss. U iressa id-dossier għal deċiżjoni mill-konferenza. Pero sa dan it fil-ġematej u tlita li ġejjin skont dak li jiġri fl-aħħar trialogu. Intom se tkun involuti wkoll ovvjament jista' jkun meħtieġ illi ikonna lilla laqa tliet presidenti. Grazzi, kommenti oħrajn? Euh, allora, il hemm il-punt numru 11 għaliex l-oħrajn posponejnihom. Iġifieri l-garanzija l bank Ewropew ta' investiment f'każ ta' telf f'każijiet li involvu pajjiżi terzi. Sur Garan eh, se li kellimna fuq dar rapport. Iva jina ħat pozmajlu għalix ijat fil delegazzjoni tal-kontrol ta' budgets fil fuq il-frontiera bej il-Bulgarija, Greċa u Turkija. Hemm affarijiet interessanti li irdu jżaminaw hemmhekk. Qed nitkellmu hawnhekk fuq il-mandat tal-EIB membri forsi jiftakru li kellna kwistjoni simili fuq l-aġenda xi sentejn ilu Dak iż-żmien kienet reviżjoni tal-mandat preżenti set niddiskutu l-mandat wara l-2013, il-mandat ġdid tal periodu ġdid tal-MFF. Kif tafu li IB sellef flus barra l-Unjoni jew bħala riskju propju għabbażi ta' mandat fej riskju politiku jkun garantit mill-Unjoni. L-idea kienet illi ikkonna strument fidejn l-Unjoni sabiex tilħaq il-miri politiċi tagħha. Ikun hemm iktar riżorsi finanzjarji aċċessibbli permezz tal-self mill-IB. Il-garanzija sigurata mill-fond id-daqs tal-garanzija jiddetermina l-limitu tas-self tal-EIB, ġifiri d-deċiżjoni li suppost nieħdu hija importanti ħafna dan il-modell jaħdem fir reġuni kollha fix-xlok tal-Ewropa il-stati membri potenzjali fil-Balkan tal- fil-ponent tal-Balkani, Russja, l-Amerika Latina, fl-Afrika biss għanna mandat differenti. Tal-mandat preżenti jiskadi dis-sena, jista' jiġi estis sa sitt xhur, imma dan għandna namluħ mal-arsa biex dan ikollu effett fuq l-2014. Il-proposta mill komissjoni tinkludi mandat ta' 28 biljun euro, mux għet nitkelmu fuq miljoni imma biljoni u ħafna biljoni. Dan naqsmuħ żewġ partijiet għanna limitu missimu ta' 25 miljon u biljon għansil u alternativa li nżidu 3 biljoni, pero dan skont revizjoni eh, ta' nofs term. Il-rapporter jemmen illi dan il-limitu jirrapprezenta tnaqqis meta mqabbel ma' limiti massimi preżenti li huma u kważi 30 biljun. U issa tissuġġerixxu li noqsu għal 28 biljun. Din hija ħaġa importanti ħafna qed nitkellmu fuq ħafna flows. It-tnaqqis bażikament se jolqot il dawk ir-reġuni partikolarment l-Amerika Latina u l-Afrika t'isfel. Il-rapporter prezenta bozz ta' rapport madwar 40 emenda u hemm xi żewġ affarijiet li jixtieq jifoka fuqhom. Fuq iċ-ċifri, it-trasparenza u rabta mal-partit interessati u fuq allinjament mal-politika Ewropea. Meta niġu għal-figuri jipproponi illi għanna nerġaw nżidu limiti massimi alternattivi biljun kol wieħed. Iġifiri li morru minn 28 għal 30 biljon, 26 għal mandat regolari u erba għal dawk alternativi. Punt ċentrali għonekku illi l-fondi tal-Unjoni Ewropea illi niċċeneljaw il-garanzija tal iib għandhom livello li t-efficienza. U l-effett ta' daw il-żewġ biljoni addizzjonali ikun effett il-fat sostanzjali. Tini parti tal-emendi jitrattaw trasparenza, kontanti ma parti interessati, ecc. fej jaħseb li għanna bżon titjib, partikolarment brabta ma partiti interessati lokali, jem ovvjament ukoll rapporta ċaħjar il-Parlament Ewropew kif ukoll l-azzjoni taħjar ma' providers esterni. Tillet parti tħalli effett fuq il-politika tal-Unjoni Ewropea u l-mod kif eh, nżommu ma l-impenji tagħna l-reporter jemmen il-Parlament Ewropew għandu jappoġġa l-istess ħaġa illi għandna fir-reviżjoni fejn 11. Pilot li li ib għandu joqgħod attent ma' teġu għal politika bankarja huwa neċessarju illi eh, nżommu il-credit trading kif inhu u li kollox ikun lineari mal prioritet tal-Unjoni. rapporteri jemmen li affari differenti li wasal għall allinjament fil-qasam ta' tibdil fil-klima, standards ambientali, evażjoni ta' taxxa, eccetera. Ġifiri oqsma illi jistaw ikun allinjat jaħjar ma għajbi, ma mal-self tal Fil-qosor, tinkret il-sustanza tal-proposta, l-idea li dinkret prezentazzjoni biss imma l skambju ta' opinjonijiet namluħ il ġumaddila dila fil-26 ta' settembru. Għanna skadenza l-emendi l-ewel ta' ottubru u r-rapport nerġaw nisqoq il-Kumitat għal deċiżjoni fis-17 Ottubru. Grazzi. Grazzi Geran. Kommenti mistoqsijiet, Helga Kjoġbok. Grazzi ħafna lil Goran illi ħaposti valo għalina dan il-dan propost siħodna fil-direzzjoni tajba imma ħan nifokaw fuq punti speċifiċi ġara darba niskutu l-emendi li għanet xaqt nsemmi il-kwantita, nishtiqu distribuzzjoni oħra, nipreferu 27 biljon u 3 miljoni fuq kwalità xi kultant issem oħdan imma xtaqna nsaħħu l-lingwaġġ u s-saħħa illi bihom nfittxu sostenibilità u niżguraw illi 25% ta' attività orientata al klima tkun investita mod effettiv u nimmiraw l-attivitajiet tal-IB fl strategija Europa 2020. u kif diġa għedna nifoka fuq SMEs u NGOs. Fuq trasparenza u importanti li konna rapporti annwali u li namlu validu kol fil-revizjoni ta' eh, nofsi żmien tajb inħarsu għal darba oħra li possibiltajiet tal-budget. Kif ukoll regoli ta' trasparenza, imbagħad nixtiequ nisqu fuq il-konsistenza li tkun konformi artiklu 20 ta' trattat tagħna ġifieri promovu demokrazija, drittijiet tal-bniedem, żvilupp ekonomiku sostenibbli u li eh, nfittxu li insegwu il-miri tal-Unjoni. L-iskadenzi huma stretti imma alternattiva m'għandniex u għal daqsan tridu naħdmu flimkien. Merci bien. Grazzi ħafna. u iktar kommenti kif għalinna tajjeb Goran. Nistaw nkomplu b'da dibattitu l-ġimma li ġejja mal-president tal-EIB fejħa konna smiħ fis-26 tax-xar Għaw iktar kommenti, mider li mux il-kas, nirringrazzjakom. Naħseb illi temmejna bekk l-agenda, nala is-seduta unek, un il-taqaw il-ġumma